Nis-sezzjoni jiġu prezentati l parlament għal adozzjoni fil-bidu ta' sessjoni li jmiss. Jekk mem lebda kummenti, ir-rezoluzzjonijiet li jiġu adottati f'din is-sezzjoni se jgħaddu mal-ewwel lil dawk li ġew msemmija għalhekk din wassalna għatmim is-sessjoni tal-lum, grazzi tal-attendenza tagħkom u nixtieqilkom il-koll il-vjaġġi tajjeb lura d-dar, grazzi.